il signor Presidente. Il President. Buenos días. Lotu tajba. Bib. Mela nibdew s-seduta tagħna. Nibdew s-seduna tagħna tal-lum eh, wara <laughs> eh, li xrobna sew il biraħ ħaniftħu suġġett tal-lum, bidu tal-lum li huwa informazzjoni ta' Sur Lion fuq il-ġejjini tal-pak wara l-2013. U nieħdu gost li għanna l kummissarju għawek ġolos dawn is-sessjonijiet ta' Strasburga il-Kommissjoni dejjem jibgħat kommissarju jew ieħor imma huwa evidenti li hemm sens ta' responsabilità għax vera huwa kommissarju responsabbli għal din għal dan is-suġġett li trattaw illum. Jiena naħseb li dan huwa ħaġa rilevanti ħafna u ħaġa pożittiva ħafna. Mela, nibdew naddu l-kelma lil Sur George Lyon bħala rapporter ta' dan il-rapport verament importanti, s-sur Lajan jaf li għandu 4 minuti biex jintroduċi il-rapport tiegħu mbagħad għandu 2 minuti biex jirreaġixxi fl-aħħar. Il-rapporter ovvjament eh, jiddeċidi ju jekk jirriċ forsi juża 7 minuti fil prezentazzjoni man mbagħad ma jkollux iżmin wara. Allora u nitlolbu li jirrispetta l-ħin allokat Sullaja. Grazie ħafna sur President, Komissarju. Nishtiq nibna billi eh, nifraħ l-Ispanjoli u simpatija tiegħi mal-Ġermaniżi għal dik il-logħba verament sabiħa. Jiena nixtieq nibda billi namel referenza zewġ żewġ kwistjonijiet essenzjali li aħna rridu nħarsu jom meta nitkellmu dwar riforma eh, tal-PAK. Eh, x'inhi l-PAK u għaliex hija relevanti fis-seklu 21 din il żminijiet ta' kriżi ekonomika, eh, budgets ta' awtorità huwa essenzjali li l-PAK tina risposti għal dawn eh, il-mistoqsijiet jekk irridu l-bdiewa tagħna jkollhom appoġġ fil ġejjina Waħna mill-sfidi ewlenin li l-soċjetà għandha hija kif tħadd titma' eh, u tirrispondi għal din talba eh, ikbar ta' ikel li għandu jirdoppja sal-2050 kif nissupplixxu din it-talba meta żżomm f'moħħok in inqasar, tinqas ilma u inqas risorsi oħra u nħabba tibdi fi klima Sir Jordan Beddington, Chief Scientific Advisor, għal li fil-2009 qal li sal-2030 dawn l-affarijiet law l-aspetti kollha qed jaġixu ħajkonna dak perfect storm. Aħna probabilment ħajkonna problemi verament eh, importanti nħabba li jkonna nies li jitilqu minn postijiet effettwati mit-tibdil fil-klima u jmorru f'postijiet oħra. Dak hija eh, l-iskala ta' dan aħna għandna bżonn huwa li l-produzzjoni agrikola tkun iżjed eh, produttiva u dan huwa għandha tkun fil-qalba tar-riforma. Ekk aħna ħankomplu Eh, ħajkonna garanzija tal-ikel għal ċittadini Ewropej u fl-istess ħin eh, nkunu namlu nistgħu namlu kontribut għal talba li qed tiżdied għall ikel fid-dinja. Għandna bżon ntejbu eh, enerġija renovabbli, bl-arja xemxu hekk u tagħti opportunità biex il bidiwa jaqalaw xi ħaġa żied tal-flus. Għan nirreġiċu wkoll għal-talba għal-ħarsin ambjentali biex niżguraw li l bidiwa jihdu parti eh, f'dawn l-iskemi ta' agro eh, ambientali billi minn flok billi nużaw l-inċentivi minn flok li l-kastigi eh, aħna naħseb li ikonna Eh, kontribut mill-bdiewa f'dan nisabbe. għanna u koll eh, natu eh, l-ġustizja fil-distribuzzjoni tal-ħlasijiet diretti biex sal-2020 il-ħlasijiet tradizjonali jispiċaw. U ma natu flus bazati fuq dak kif kont tamer il-bidja 20 senilu. Allura li wieħed ikun hemm ġustizzja u li jkun hemm il-prinċipju tal-ġustizzja għandu jkun fil-qalba tar-riforma tal-pak. Nħassu wkoll li l-volatilità fil-swieq. Imma hekk irridu noqdu attenti. Evidentement għad għandna bżonn eh, ħażna u intervenzjoni u għanna nħarsu li assikurazzjoni tal-riskju u l-swieq tal-ġejjini u għanna bżon eh, budget line ta' riserva speċjali biex nittrattaw, nifacċaw ċerta situazzjoni ta' krizi imma mannix nreġġaw lura għal ġestjoni eh, wiesa ta' taswiq kif għamilna fil-modi. U dina provajnija u ma nix u ma narġaw nipprovaw nagħmlu l-istess. Biex nagħlaq jiena nħoss li din il-Kamra ħa tappoġġa riformi timmodernizza il-pak u tamela fitri it-tajba biex tkun tista tiffaċċa l-sfidi tas-seklu 21. Jekk il-Parlament jappoġġa dan ir-rapport ħajstabbilixxi l-aġenda jiena nistieden lill kummissarju biex jispira ruħu eh, minn dar rapport fil-fessiriet għal dwar dak. Grazzi ħafna. Sullajn naddu issa għal kummissarju ċolox li ħajitkellem fisem il-Kummissjoni fuq dan is-suġġett daqshekk importanti. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President. Signori, jena naf zgur, jien verament onorat u interessat li nipparteċipa dan id-dibattitu. Jena reform propozizjoni dwar riforma tal-pak kif għat qabel jien l-laqat mal-parlament, il relazzjoni mal-parlament hija essenzjali biex ikunu nistaw naslu għal tmim, eh, fit-tmim biex ta' riforma tal-pak li taqbel mal-bżonnijiet ta' ċittadini u li tkun tista' tiġi miftehma ħjar mill-ċittadini. Jiena nixtieq nirringrazzja lil George Lyon għar-rapport li hu għamel u t-tim tijaw koll ovvjament u mm, l-membri tal-komitat tal-bidja li amandamenti xi amandimenti jien nixtieq u koll. għal fat li hemm xewqa li jkun hemm komunikazzjoni aħjar dwar il-ġejjini tal-bidja kontenut f'dan rapport hemm kontenut tekniku importanti huwa strument li wieħed eh, jista' jibbaża ehm, dialogu fuq il-ġejni tal-pak u l-bżonnijiet tal-pak fil-ġejjini. U kif di tista' tevolvi? Jiena notajt ukoll li titolbu li aħna għandna naħsbu mill-ġdid dwar il-pak mhux biss biex jisegwi il trattat tal-Lisbona, imma wkoll l-istrateġija tal-Ewropa għal l-2020. Għanna l-opportunità biex nadattaw il-politika tal-bidja għal bżonnijiet eh, prezenti u mhux biss niżguraw li kunem hemm provvista fis swieħ Intkom konċepixxu wkoll dwar eh, forum biex wieħed itejjeb il-katina tal-ikel. Ta biex wieħed itejjeb il-kapaċità ta' negozjat tal-produttur tal-bidjan. Ħaġa li tiġi riflessa fil-riforma tal-pak kif ukoll inizjattivi l komissjoni ħadd tipproponi. Għalhekk jiena rajt dak li te proponi eh, eh, b'attenzjoni dwar il-ħlasijiet diretti bħala strument mhux biss li jkollna eh, garanzija ta' dħul tal-bdiewa u raħħala imma wkoll jkun hemm livell minimu ta' provvista tal-ikel. Jiena naħseb li hemmhekk għandna kunċett ġdid ta' lasijiet diretti li huma assoċjati mal-garanzija ta' ta' ta' dħul minimu imma fl-istess ħin biex jipproduċu eh, beni pubbliċi. Jiena notajt ukoll is-suġġeriment li wieħed iħares li l-kriterji ta' distribuzzjoni ta' dan il-ħlas dirett eh, fl-istess eh, biex wieħed ukoll ikun iżjed ġust fejn fid-distribuzzjoni bejn il-reġuni u l-pajjiżi u t-tip ta' produttur u għed jħu nota l-speċifiċitajiet, kondizjoni speċifiċi ta' dak il-reġuni li huma U eh, eh, Wieħed għandu bżonn eh, li orjenta il-pak lejn is-suq ħaġa għandha tkun mamula b'forma raġunata ħalli il-bdiewa jisibu u ma jevitaw li jisibu swieq konfużi wieħed din il-forma jista' jtejjeb eh, il-ġestjoni tas-swieq ħalli kif eh, funzjonaw sew u dan ma jkollux effett kif għad eh, li wieħed jottjoni l-objettiv li wieħed iżomm il-bidja f'kull fit-territorju. Nissa nixtieq nagħmel xi kummenti fuq l-emendi li ġew proposti li ħajġu it-trattati jena nħoss li l-produzzjoni tal-ikel u għan hija mira importanti tal-pak li imħazza ġa direttament mill-swieq imma wieħed irid jieħu nota wkoll li hemm ċerta beni pubbliċi li mhumiex imħazza mill-suq u għandhom ikunu koperti minn kontribut mill-flus pubbliċi. Il-produzzjoni tal bdiwa il-produzzjoni tal-ikel tal bdiwa u l-produzzjoni ta' beni pubbliċi irrid daqqa da sew bej żewġ naħat mill-krissu u l-pubbliku, il-budget pubbliku. Issa dwar l-istruttura tal-politika tal-PAK jina diversi drabi li wieħed għandu bżonn żewġ pilastri. Biex wieħed ikun iżjed ċar, biex wieħed ikun jista' jasal għall-għaniet tal-pak, imma eh, biex ikonna zed effiċenza wkoll fil-ġestjoni. Wieħed għandu ċerta għodda li wieħed japplika kull sena, imma wieħed għandu wkoll ċerta miżuri li wieħed irid japplika eh, diversi snin u biex wieħed ikollu riżultati għandna bżonn perjodu ta' etwal minn sena. Ġifiri, ġestjoni aħjar tar-risorsi u l-mezzi li wieħed għandu fil-pak Allora, fuq, bazati fuq daw iż-żewġ pilastri flimkien komplementarità tagħhom u definizzjoni ċari tal-lanijiet tal-objettivi u kif wieħed jista' implementa l-miżuri li hemm fihom. Issa dwar il-kondizzjonalità jiena naħseb jemru għal pozittiv fuq għal dak li għandu xaqsa minn ħlasijiet diretti. Fej għanna definizjoni ċara tal-punt ta' tluq tal-beni pubbliċi li huma mħalsa mill-fondi pubbliċi. U għed jista' jisimplifika il-kondizjonalità biex il-kondizjonalità tkun iżjed ċara għal-bdi, mux biss għal-bdi għamma għakol amministraturi f'livell reġjonali u nazzjonali li għaxuma jemmur strawa. Dan huwa punt statluq tajjeb eh, għal meta bħed jieħu nota tal-miżuri l-oħra għal produzzjoni tal-beni pubbliċi. Issa dwar is-swieq naħseb li hemm orjentazzjoni lejn is-swieq li qiegħed ta' imma għandu jkun hemm livell ta' sigurtà u għandna nħarsu lej miżuri ġodda biex dawn l-għanijiet ta' sigurta jiġu u stabilta ta' introjtum tal-bdiwa tkun garantit. Issa dwar dwar l entrapriżi żgħar u medi e, ridu jiffokaw iżet fuq performance u wieħed għandu jipprova li dawn jagħmlu da fl-ambjent tagħhom biex jentuhom potenzjal konkret, għandu jkunu ristrutturati biex jkunu orientati lej s-swieq. Ħalli ikonna diversità fil-bidja. Dawn il-kommenti jiena ħanisma b'attenzjoni il debattitu ta'kom, il-kommenti ta'kom u nista' sull-lajn eh, u l-deputati li jiena nistudja Eh, il-kontenut tar-rapporti votat bil-Parlament bid-dettal u bil-raqqa u nużaħ eh, fil-proposti tal-Kommissjoni fix-xhur li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju. Naddu issa għal-minuta il-kollega Lavija. Eh, li kellem pala rapportet tal-Kumitat ta' Budget. Sur President, Komissarju, li illi dan il-rapport ta' Sir Lajen għandu l-mertu illi iċċara ħafna l-għanijiet tal-pak mod iktar wiesa mill-li sar fil-passat huwa din l-istrateġija tal-2020 tal-Unjoni Ewropea. Din il-pak toħroġ ċara illi minn dan il-rapport illi għanda tibqa fuq il-pjan komunitarju u dan ifisser illi iwaqqaf daw kolla illi qed jidrillhom illi se narġgħu mmorru lura għal sosten nazzjonali tal-istess eh, politika. Għanna eżigenza ta' rizorsi illi datta ruħa biex naslu għal għanijiet iktar wiesa indikati sabiex inkunu nistaw naslu għal għanijiet pubbliċi minar il-swiq. Toħroġ mill din ir-rapport ukoll illi rizorsi li huma destinati għal pak ġdida għandha tkun skont eh, din il-politika li kena sal-lum. Grazzi. Ega. bdew issa bil-kellima li jitkellmu fisem il-gruppi parlament par, par gruppi parlamentari għal minuta u nofs għal PPP Il-kollega Danta. Grazie ħafna, President. Jien nixtieq l qabel kollox, nirringrazzja Sir George Lyon, kif ukoll it-tim eh, tiegħu għax eh, ħadmu tajjeb fuq dan ir-rapport. Dan ir-rapport għall-grupp tagħna għandu ambizzjoni għall-bidja għamlu Ewropa Dina eh, kena krizi tal-agrikola l-2009 fej liberalizmu u intwera li mux eh, rizultat li dak li jiejna. Għanna bżon natu garanzija għal sigurta tal-ikel għal ċittadini Ewropej kolla. Għanna bżon u kol nizguraw eh, li għanna nkunu solventi fi su kompetittiv Għanna għalisna li tip ta' soluzzjonijiet li konna għazin implementaw situazzjoni evolvit u situazzjoni għed kompli evolvi u l-istrumenti tal-pak għandhom ikomplu jevolvu kol. Din l-evoluzzjoni u zvilup għanna rridu naraw li għakħna għanna nirreagġiċu, nirrispondu għal bżonnijiet eh, ta' soċieta li għed nimponu fuq il-bidja, għadra t-tini pilastru għandi jiprovdi finanzjar biex jieħu nota ta' situazzjoni li Il-politika għandha tkun iżjed ġusta, eh, nisħafu fuq il-kelma ġusta eh, dak li għandu xaqsam relazzjoni bej il-pajis u l-bdiewa. Għaw 14 miljon bidwi u raħal u familja tagħhom u jekk u għan namlu xaħġa biex eh, eh, ikonna ġenerazzjoni ġdida dawk il-4.5 miljon tabdiwa li eh, ġandu mizet mill-età issa soċjalisti. Razzjoni xak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Grazie ħafna, grazie President, Signori. il dibattitu il-etikonna il-lum fil- ċoħe fl-ħar xhur fil-parlament jur biċċar illi jeħtieġ ikkonna tibdiliet fil-pak ħadd m'għandu dubju dwar dan. Illi fix snin li ġejjin dan il-pak jeħtieġ li jessigura s-sigurtà fl-ikel li jkollna ikel li jagħmel tajjeb għas-saħħa, u jkollna l-biodiversità u nżommu wkoll l-ambjent tajjeb din il-politika jeħtiex li tasal għal dak li qed nisperaw rigward il-ħolqien ta' postijiet ta' xogħol, nejnu il-persuni u r-rwol tagħhom fl-agrikoltura u rigward il-bdiewa, il-bdiewa jeħtieġ ikollhom il-livell xira ta' tħul eh, proporzjonat ma' xogħol jibes li jagħmlu u biex jipproduċu dawn il-ħtiġijiet pubbliċi. Aħna tkellimna dwar dan fil-gruppi differenti ta' din il-Kamra u kol mill stati membri differenti u jeħtieġ li nieħdu deċiżjonijiet importanti qed nitkellmu dwar l-infiq tal-flus u nitkellmu kol dal bdiwa u kol ovvjament dwar il-konsumaturi għalhekk nixtieq nirringrazzja lil Surlajn għal rapport hekk tajjeb. Grazzi kollega. Issa fissem il-Grupp Liberali għal minuta is-Sinjura Paulsen. Grazzi ħafna, President. Kommissarju, kollegi, onorevoli, is-Sur wasal biex jagħmel report illi qed nitkellmu passi żgħar imma huma importanti ħafna f'dan il-qasam. Qed nitkellmu biex nbidlu il-pakk jeħtieġ li konna dan il din il-politika komuni u peress li għandna ħtieġa tiegħu ma nix narġaw morru lura lejn nazjonalizzazzjoni. Irridu warbu għal kollox din l Nridu n nimmodernizzaw għal dan żmien modern b'ħafna kwistjonijiet diffiċli u għad-dover tagħna li insolvu dawn il-problemi. Qed nitkellmu biljuni ta' nies li jeħtieġu jiklu u Miżjut madan għanna sfidi kbar rigward it-tibdil fil-klima u kol dwar il-rizorsi naturali u r-riċiklaġġ u kif timxi iċ-ċiklu tal-ħajja. L-agrikoltura m'għandix tidher bħala kwistjoni ta' l-ambjent jew problema ambjentali. Dan mhuwiex l-approċċ ġust meta nitkellmu dwar l-agrikoltura, dwar il-foresti, dawn setturi eh, għandhom ħafna soluzzjonijiet għal problemi li qed niffaċċjaw. Grazzi, Signora Paulson, il-kellim li jmiss Issa fisem il-ħodor żewġ minuti is-Sur Hoisling. President, Kommissarju, Sir George Lyon, l-ewwel qed nixtieq ningrazzjak għal rapport, kellna kooperazzjoni tajba ħafna Bħala rapporteurs u sibna ħafna kompromessi ta' validi li nistaw nimxu fuqhom u importanti ħafna li l-Parlament Ewropew jitkellem vuċi waħda fuq dan il-punt għaliex bekk inkunu nistaw nimxu l-qoddim bil-pak u u għan fin-natura tal-affarijiet illi meta jkollok kompromessi ma' tasalx biex ikollok kull ma trid, imma dak li huwa importanta li għalina u dan fuq dan nisħaq huwa illi nispera li konna eh, pakk iktar ħadra mhux biss fis-sens li konna politika iktar sostenibbli imma wkoll iktar ħadra bil-politika agrikoltura iktar ħadra u rridu naraw iktar kompetizzjoni mhux biss fis-suq dinji imma nirrispettaw ukoll is-sitwazzjoni fuq livell tal-Europa u biex intejbu l-kondizjonijiet ta' kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea. Mhux biss nimxu skont ir-regolamenti tal-WTO fil-pak futura ma jkollna eh, pak Ewropea iktar qawwija u importanti li il- il-ħlasijiet diretti taħt l-ewwel pilastru jikkwalifikaw biex jimxu skont pak sostenibli u jeħtieġ ikonna t-tieni pilastru biex ikonna żvilupp iktar qawwi fil-żoni rurali. U jeħtieġ niċċaraw kif ċarajna fil-komitati illi jeħtieġ il-pak tkun ibbażata fuq il-sussidji ta' esportazzjoni fil-swi eh, dinin. fil u aħna iktar nikritkaw e, iżjed il-pak attwali għax irridu pak illi tkun timxi il-bot mill-industrializzazzjoni u ikunem iktar e, e, kompetizzjoni bl-orientazzjoni fil-politika tas-suq u bekk ikonna pak futur sabiħ biex tmur li dirizzata lejn il żoni rurali, il sigurtà fl-ikel, naqogħdu attenti għal biodiversità u jkollna pak li tintuża kontra fil-ġlida kontra il-tibdil fil-klima u wkoll biex ikollna wkoll il-ħolqien tal-impigi bħala strument tal dan. Is, grazzi ħafna fl-isem il-ICR issa minuta is-Sur Nicholson. Grazzi ħafna, President. Dan rapport jippermetti l-Parlament illi eh, wassal għand l-Komissjoni il-futur tal-Pak sal aħħar ta' dan is-sena u jiena u l-grupp tiegħu se nivvotaw favur dan ir-rapport u nixtieq niċċara illi ċerti partijiet illi magħhom ma naqblux disgrazzjatament u qed inżommu t-tieni pilastru huwa kruċjali huwa importanti u ċentrali biex ikun hemm suċċess għal żmien twil tal-pakk Barra minn hekk jidir li jidri huwa bidu tajjeb biex nistgħu naslu għal dibattitu komprensiv fuq il-kwistjoni li turi il-Kumitat jista' jaħdem flimkien u għanna responsabiltajiet gbar ħafna bħala parlament biex nassiguraw il-riforma futura fil-agrikoltura bħala industrija tista' tkun kompetitiva u tista' tibqa' teħx fil-futur u l-pak għand tkun eh, eh, tassikura illi tasal għal dan il-għan taħħa fil-seklu 21. Għanna niftakru li l-pak mux biss għal-bdiwa imma u koll għal-kulħat għal eh, ħtiġijiet pubbliċi biex naslu għal dawn għanijiet jeħtieġ ikunem inżommu kemm jista' jkun għalhekk nirringrazzja il-rapporter għal-rapport ek tajjeb. Grazzi ħafna Jim issa għal United Left għal minuta is-Sur Ferreira. Sur President, grazzi ħafna. Jien ukoll nixtieq nifraħ l-rapporteur il-riformi li kena qabel tal-pak ippruvaw jeliminaw xħut mill-elementi mhux ġusti fis sitwazzjoni li kellna bejn il-produtturi u l-ħwienet, il warrabna l-kwota, il mekkaniżmi tal-intervenzjoni, kellna regolament aħjar tal-suwi u sottomettejna il-pak għal regolamenti tal-WTO u kien għanna attenti biex ikun hemm iktar responsabilità fl-interessi. Hemm iktar ifukar fuq il-produtturi li huma żgħar jew medjani u ħarisna wkoll rigward il-prezz u l-kwalità. Issa dak li rridu huwa riforma tal-pak li tagħti garanzija, sigurtà fl-ikel u kol kif insibu il-manteniment tal-produzzjoni fil-reġunijiet biex jassodisfaw il-ħdiġiet tagħhom u ovvjament nixtiequ illi nippromuevu ukoll sostenibilità tal-ambjent biex ikonna il-modernizzar u diversifikazzjoni tal-produzzjoni biex bekk ikonna ukoll motivazzjoni fix-xogħol ħalli jkun hemm eh, bilanċ bejn il-produtturi differenti, jeħtieġ ikun hemm prezzijiet ġusti għal prodotti u l-bdiewa jkollhom tħul li permettilhom garanzija li jistgħu jżommu l-livell tal-ħajja. Grazzi ħafna. Issa s-sur Fontana għal minuta. Grazzi President. L-ewwel nett nixtieq nifraħ l-Onorevoli Lajn għax-xogħol li għamel u flimkien mal-President u l-Kommissjoni tal-Agrikoltura nirringrazzja l-Kommissarju Ciolos għalix bla dubju xej hemm kollaborazzjoni tajba bejn il-Kommissjoni tal-Agrikoltura u l-Kommissjoni u nispera l-Kommissjoni fil-futur tibqa' żomm fil-passi li jmiss għal leġislazzjoni biex ikun hemm attenzjoni speċjali bejn il-produtturi u l-konsumaturi biex huma ikonna struttura illi l-liġi tista' tasal biex tkun eh, eh, penalizzata jekk ma tnodux attenti. F'dak li għandu xaqsam mal-Veneto eh, 150.000 eh, azienda agrikola eh, jipproduċu prodotti ta' kwalità u koll jassiguraw illi qed jieħdu ħsieb il-pajsaġġ u għalhekk jeħtieġ li jkun eh, inċentiv biex ikomplu fuq din il-linja biex ikunu jistgħu jkomplu hekk il-bdiewa tagħna għandhom jgħodu attenti fuq il-kwistjonijiet ta' tibdil bla sens tal-prezzijiet u biex ikunu jistgħu jżommu il-tieni pilastru tal-pak u il-politika tal-iżvilupp plurali jeħtieġ tikkontribwixxi għal kulturi lokali dell-ambjent tal-kultura Ewropea. Ikun hemm dawk li huma standard f'dak speċ ħafna drabi hemm żvantaġġ għal dan u allura l-bdiewa jitolbu illi jkun hemm tnaqqis ta' burokrazija illi dejjem irid jiffaċċaw minħabba f'dan u bekk jistgħu jibqgħu jaħdmu fil-komunità fuq din il-linja. Grazzi ħafna Sur Fontana war issa naddu biex nalqu dan il-grupp ta' kellima bil-kontribut minn Signora Dodds għal non-attached għal minuta u nofs. Grazzi, President, l ewwel nett nixtieq nieħu l okkażjoni biex nirringrazzja l-apporter għal dan ir rapport kien ħaġa ħsew illi il-rapporter kien qed jisma' dak li kena ngħidu u um, il-rapport jider ċar li sema dak li konna ngħidu. Il-futur tal-pak għandha tati il bdiwa intħul żgur u jeħtieġ li l jibqaw jibqgħu jirċievu ħlasijiet diretti biex ikollhom ċerta sigurtà minima u għalhekk jħtis li jkun hemm budget fal pak illi jżomm il-livelli u jew aħjar illi jkun miżjud biex nikkonsidraw it-kabbir tal-Unjoni. Il-politika fis kien kienet detrimentali għal pajizi membri biex u ma kienx hemm sigurtà fil-profittibilità. Id-distribuzzjoni tal-fondi tal-pak jisu il-produzzjoni ta' kull stat membru id-definizzjoni ta' dak li hu ġust tkun eżaminat b'iktar dettalji fil-Kummissjoni u jeħtiex li naslu għal ħrasijiet dawk il bdiwa fil-Irlanda ta' fuq qed jirċievu inqas u dana se jnaqqas l-industrija illi jistgħu jimxu l-qudiem. L-Irlanda ta' fuq għandhom ħafna bdiwa li jaħdmu b'mod intensiv ħafna l-kemm il-qasam tagħhom huwa żgħir u għalhekk jeħtieġ mhuwiex proporzjonali mal-pis illi iġorru u għalhekk jeħtiex konsidraw dan kollu u nassaguraw illi il-kap tal- wara l-2013 konsidra da kollu. Grazzi ħafna u issa ek naslu għal kellima fisimum personalment u għalek nibdew bis-surdess. Grazzi ħafna, President, Is-Sur Ċolos, eh, kollegi, illum għanna dibattitu importanti bazat fuq il-rapport lajen u għalhekk nixtieq l-okkażjoni biex tassew nirringrazzja s-Sur George Lyle qalbi kollha għaliex daħal għal ħafna kompromessi f'dak li għaddi xaqsam dan ir-rapport dan huwa apprezzat ħafna ħafna gruppi politiċi waslu għal dan il-kompromess validu u nispera li dan il-kompromess ikun eh, jirċivi l-appoġġ tiegħu mill-maġġoranza tal-membri eh, ta' dan il-Parlament il-pilastru huwa wieħed mill-iktar importanti fl-unifikazzjoni, fil-proċedura ta' unifikazzjoni, dan ir-rapport jitkellem dwar il- possibilitajiet kollha tal-pak wara l-2013, l-agrikoltura Ewropea twassal ikel ta' kwalità tajba u sigura u dana jassigura wkoll il-posti ta' xogħol f'din iż-żona għandna biodiversità, dan kollu importanti nexxiex nassiguraw li għandna l-enerġija, il-materja prima, l-ikel dawn huma għanijiet kollha importanti rigward l-agrikoltura Ewropea ta tassiguraw illi nistgħu naslu għal futur eh, ta' fiduċja u għalhekk jeħtieġ li konna kunċetti għal wara l-2013 nassiguraw illi d-diewa jistgħu jaslu għal ħtiġijiet li jkollhom bżonn nixtieq ningrazzja l-Kummissarju Ċolox li kien ċar ħafna talab għal eh, semma li se jkun hemm żewġ pilastri fil-futur pilastru uniku se jkun għall-agrikoltura u għall-produzzjoni u kumpens għal dan u t-tieni pilastru jkun jitratta dwar miżuri li jiservu għal 27 stat membru biex jassiguraw li l pdiwa jistaw jkollok fondi addizzjonali biex jaslu għal ħtiġijiet addizzjonali. U bladu dubju ta' li PP se tagħti l-appoġġ għal din l-idea. Grazzi ħafna issa l kellim li jmiss huwa s-Sur Kapulas Santos għal minuta. Grazzi ħafna, President, Kommissarju, kollegi. Is-soċjalisti għandinajt huma sodisfatti ħafna bil-rapport għaliex ħafna mill-idejat u proposti tagħna id-daħlu fir-rapport u disajn fil-mija tal-elementi tagħna ġew aċċettati u se nkunu nistgħu nagħtu appoċ l-49 mill-50 emendi li jem. Il-rapporter fi xol tijaw wera ċar ħafna illi jeħtieġ nżommu din dan l-aspet komunitarju tal-pak u nassiguraw li konna il-budget ġust għal dan il-pak biex bekk il-diwa ikonnu il-appoċ li jeħtieġu u jeħtieġ indaħlu kriterji ġodda specialment dak li għandu xaqsam li ddaħlu f'dawn ir-rapport u bekk nkunu nħossu illi għandu jkunem distribuzzjoni iktar ġusta lil bdiwa u dana huwa appunt li ġa semma minn min kellima ta' qabli nistaw nittrattaw il-kriżijiet u kol dan u l-politika li naħni u għawalek għanna natu appoċ il-bdiwa tagħna u rigward il-miżuri huma ġustifikati għaliex nafu illi il-bdiwa qed jagħtu servizz pubbliku u fil-passat qatt ma kellhom premju ta' dan. F'Novembru se tixxandar komunikat u naraw illi l-proposti se tkun f'dan il-Kumitat għal il-Kummissjoni diġà indikat illi dawna huma ġew eh, Aċċettat mod pozittiv nixtieq narġa' ningrazzja il-rapporter għax xogħol siwi ħafna għaliex dak kollu juri il-Parlament ix-xogħol tal-Parlament li jista' jagħmel f'dawn il kwistjoniet ek importanti. Grazzi sur Kapulas issa s-Sinjura Reimers għal-minuta. Sur President, Kommissarju, kollegi, Nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal kooperazzjoni mill-aħjar u l-aspetti importanti ħafna tal-pak wara l-2013. Ir-rapport jitlob ma jitlobx għal żvilupp ġdid imma li jkun hemm kontinwazzjoni tal-żvilupp tal-pak. Ix-xogħlijiet prinċipali tal agrikoltura hija li jipproduċu ikel għaċ-ċittadini tagħna u minħabba fil-talba dejjem tiżdied tal-, -tal dawn il-ħtiġijiet eh, pubbliċi u għal fl-istess ħin in-nuqqas ta' rizorsi naturali dejjem ikun iktar diffiċli li naslu għal dan l-għan. għalhekk jeħtieġ nipproduċu aktar fuq bażi ta' inqas u għalhekk eh, ikun iktar diffiċli biex ikun hemm iktar effiċenti u għalhekk il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill jeħtieġu jieħdu responsabilità biex jipoġġu l-kondizzjonijiet meħtieġa fil-qafas ta' xogħol li għadu xaqsam mal agrikoltura biex bekk nassiguraw illi nkonsidraw il-ħtiġijiet tal-bdiva, innaqsu il-burokrazija u ikonna iktar libertà biex bekk il-bdiva jistaw jikollom tħul xira. Grazzi, Signora Reimers. Issa għal-minuta, Is-Sur Smith. Grazzi, President. Jina u koll nishtiq ninaqat mal-kollega skuċisti għaj, Sir George Lyon, un l-appoċ rigward E Speċjalment jittoġobni ħafna referenza fil-rapport illi il-produzzjoni hija il-punt prinċipali tal-pak kollox huwa e, mixti imma sekondarju. Jeħtieġ niċċaraw illi konna s-sigurtà tal iketana huwa parti mill e, sigurtà Ewropea kollha kemm u nixtieq insemmi dak li għal sur la via rigward il-budget u ftit semmew uħsa issa illi forsi hija ċar ħafna li skuċċiżi dejjem jiffukaw fuq il-budget imma jekk ma jkunniex biżejjed flus allokati għal din il-politika ma tagħmilx sens. U għalhekk inkun kuntent illi l-Kummissarju isemmi xi ħaġa biex jiddefendi l-budget peress li hemm ċerti eh, stati membri jidħlu eh, biex jgħinu dawn il-bdiwa tagħhom imma nassikuraw illi l-appoġġ ta' din il-Kamra biex jistaw ikollhom budget li jista' jaħdem tajjeb u jiforma bażi tajba biex ikun hemm inkomplu fuq din diskussjoni. Grazzi ħafna Sur Smith. Issa għal minuta is-Sur Wojciechowski. Grazzi ħafna, President. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja Sur Lajn dan ir-rapport fih viżjoni u jitkellem dwar l isfidi prinċipali li għandna dimna f'dak li għandu xaqsam mal-PAPK Il-problema i li jħtiex tikkompensaw għal livell ta' sussidju ta' għajnuna u dinja kwistjoni diffiċli ħafna jekk inħarsu il-mod kif natu l-appoċ bħalissa għanna differenzi kbar. Hemm xi pajjiżi fejn għandek 500 eh, euro għal kultomna u jew mbagħad hemm oħrajn li għandhom 100 euro għal kultomna U għalhekk jeħtieġ nindirizzaw il-problema u nsibu soluzzjoni dwar dan fi żmien fit-tul ma għandniex ikonna differenzi bejn l-istati membri. Jina ningrazzjakom tal-li ħattu nota ta' din il-problema ta' budget u dina ma sax tisolvi ruħa jekk ma jkonniex budget akbar. Mux tajjeb li tiħu minn ċaħad biex tagħtihom il-ħaddieħor imma mhix ħaġa sewda. Jina nirreferi għal rivoluzzjoni franċiża dwar dan u slogan ta' rivoluzzjoni ta', ta franċiża jeħtieġ li konna libertà imma jeħtieġ konna iktar igwaljanza għalhekk jeħtieġ li konna aħjar igwaljanza aħjar fil-futur. Grazzi ħafna. Grazzi l-Onorevoli De Bruno għal minuta. Jiena xifti diżabuntata illi dan ir-rapport ma lus wittitri għas-CIP u jizgura illi l-bdiewa attivi jkunu jistaw jipproduċu il-prodotti u servizzi li trid is-soċjetà. Aħna neħtieġu CAP illi tiżgura ikel ta' kwalità għolja, prodotti blaqwa standards. Il-kura u l-manutenzjoni tal-artijiet ħolqien ta' postijiet ta' xogħol ukoll fiż-żoni rurali ser issaħħaħ l-ekonomija rurali u l-ġlieda kontra tibdil fil-klima. Is-CAP trid tiġi riformata biex ngħinu lil dawk li ta' bilħaq għandhom l-aktar bżonn bħalissa l-ikbar proporzjon imur għand l-ikbar sidin ta' raba u produtturi. Neħtieġu wkoll budget xieraq għas CAP. Jiena nixtieq nirringrazzja s-sur Lajen. Grazzi minuta s-sur Scotta. Grazzi onorevoli Lajen, sur President, onorevoli kollegi, Kummissarju. F'kuntest pal dak pata palissa l-kumpanija tal-agrikoltura għandhom bżon ta' appoġġ kbir għal innovazzjoni u progress. Il-figura tal-bidwi teħtieġ evoluzzjoni. U bekk trid titranġa s-sistema tal-agrikoltura li il-bidwi isir imprenditur. Jina naħseb li hija fundamentali li ġur kuprati il-bosta raba li ġew abbandonati irridu noħolqu sistemi illi jgħalqu illi jaqdu il-koltivazzjoni fl-agrikoltura mal-beħ. Fid-definizjoni ġdida tal-pak kiena nisħaq illi il-Kummissjoni trid tappoġġa il-ħolqien ta' konsorzji agrikoli trid tiddefinixxi budget xieraq biex tilħaq dawn l-anijiet. Huwa meħtieġ ukoll illi il-fondi tal-pak il-ġdida ikunu marbuta mal- riżultati biex nevutaw xi spekulazzjonijiet. Ħafna żgħażagħ irridu jarġgħu jsiru bdiewa jew iridu jsiru bdiewa u qegħdin isibu ħafna xkil quddiemhom ir-raba tiswa ħafna u l-politika tal-iżvilupp rurali hija diffiċli wieħed jamministra. Iddew min biex jingħata tingħata r-raba skont il-wirt u mhux abbażi tal-idea tal-żgħażagħ ixxeklu biex iż-żgħażagħ jisfrutaw il-potenzjal tagħhom. Jena naħseb li l-Kummissjoni rid ikollha rwol ta' viċinanza. Irdu jkunu qrib lejn iż-żgħażagħ. Irdu nibdew politika ta' informazzjoni u diġà nibdew mis-sistema tal-iskola u tal-universitajiet biex kellim jiġi interrott. Minuta u nofs l-Onorevoli Nikolescu. Signor President, jena xten nissieħeb mal-kollegi. Mix nisħaq dwar il-konsens illi ġab dan il-rapport fih dan il-Komitat tal-Agrikoltura. Dan huwa rapport ambizjuż. Huwa rapport bilanċjat ukoll għaliex qed jipprova iwieġeb għal ħtiġijiet li għandhom l-istati membri l-ġodda biex huma jibbenefikaw mis-CIP. Jiena ninsisti fuq l-artikli li jirreferu għall-arkitettura tal-CIP. Is-CIP titkun ibbażata fuq dawn iż-żewġ pilastri. Għaliex jekk naneliminaw dawn iż-żewġ pilastri, is-CIP tinbidel f'politika illi ma tistax twieġeb għal kompetittività tal-agrikoltura. it tneħħija tal-pilastru għall-iżvilupp rurali jagħmel impossibbli biex l-istati membri jiżviluppaw din il-parti ġdida tal-agrikoltura. Fl-istess waqt huwa importanti li jkollna budget illi jżomm l budget attwali. L-istati membri l-ġodda jridu jirrispettaw l ogħla livelli ta' kwalità li dan jiġi rifless fil-kwalità tal-ikel li jiġi kusmat fuq livell Ewropew. Iżda biex insommu ma dawn l-standards il-bdiewa jridu jiġu appoġġati. U CP mibnija tajba, finanzjata tajba, tfisser ikel tajjeb, ikel zgura l-Ewropej. Fil-waqt li nivvota favur dan il-rapport, jekk jivvota favur dan il-rapport, il-Parlament sar jibat sinjal ċar l-Kunsil u l-Komissjoni dwar il-pozizjoni tagħna bħala rappresentanti ta' ċittadini. Grazzi. Għal-minuta l nervil de Castro. Sur President, Sur Kommissarju, kollegi. Fisni li ġejjin l sfidi illi ser ikunu fl-imkien ma l-evoluzzjoni ta' sistema agrikola Ewropea ser ikunu kbar. Irridu naqdu il-domanda il li kell illi dejjem qed tikber. U kol irridu nżidu l-livell tal-prestazzjoni tal-ambjent. Din l-inizjattiva li taqbes il-konnessjoni bejn settur tal-agrikoltura u l- ħtiġijiet pubbliċi tagħti lill agrikoltura l referenza strateġika ġdida li nibnu il pakt tal-ġejjin illum hija risposta għal dawn l isfiti kbar li qegħdin jistennew lill-soċjetà tagħna. U rwol ta' ħasar ikun deċisiv biex twieġeb għal dak li diġà bħalissa emerġenza tal-ikel għal daqstant niproduċu iktar innitsu inqas. Dan huwa l għan diffiċli li l-agrikoltura Ewropea trid tilħaq fis-snin li ġejjin. Abbazzi ta' dawn il-premessi, il-Kumitat tal-Agrikoltura illi jiena president tiegħu għamlet ħidma kbira. Il-kollega George Lyon flimkien mal-membri tal-gruppi kollha organizza dan ir-rapport b'mod eċċellenti. Dan huwa rapport li aħna konvinti li se jikkontribwixxi biex isib il-punti ewlenin tal pakt tal-ġejjeni. jagħti indikazzjoni ċari l-Kummissjoni Ewropea biex toħroġ il-komunikazzjoni tal aħħar tas-sena dwar il-ġejjeni tal-pak wara l-2013. Grazzi, Sur President. Grazzi. Minuta issa l-Onorevoli Elwert. Grazzi, Sur President. Jina u nixtieq nirringrazzja l-kollega tiegħi George Lyon tal-ħidma ċellenti tiegħu dan ir-rapport. Il-CAP għandha ħafna sfidi qudiema u importanti l-Unjoni Ewropea iżomm politika tal-agrikoltura komuni xirqa illi twassal riżultati għas soċjetà u għal-bdiewa u tiżgura sigurtà tal-ikel u importanti wkoll illi ma jkun hemm tal-finanzjar. Il-politika agrikola komuni tittibqa politika komuni Ewropea. Fil-50 sena li għaddew il-CAP waslet tal aktar produttività u tejbet il-livell ta' għajxin tal-komunitajiet Ewropej. Profdit il-konsumaturi kol bikel ta' kwalità bi preċijiet raġonevoli. Iċ-ċittadini Ewropej jibbenefikaw ħafna mis-sigurtà tal-ikel, protezzjoni tal-ambjent, il-ġlida kontra t-tibdil fil-klima, l-appoċ għal-komunitajiet rurali u l-appoċ għal-familji Biex inkomplu niksbu r-riżultati u importanti li nappoġġaw bisħieħ is-CAP. U ovvjament irridu budget b'saħħtu wkoll. Il-trasparenza u l-proporzjonalità rridu wkoll ikunu punta u tal-pak tal-ġejjeni. Is-CAP trid tipprovdi ikel ta' kwalità għolja u ma xekkilx il-bdiewa permezz ta' burokrazija żejda. Fl-aħħar net il-bdiewa Ewropej irdu jkunu konformi mal-ola standards li kell kollu fl europa jrid jiġi li jiġi importat fl-Ewropa jrid jiġi prodott bl-istess standards tal li kell jiġi prodott fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, minuta l-Onorevoli Feynman. Grazzi tassew, President, membri onorevoli. Jina naħseb illi waħda mill-ikbar inġustizzji ta' CAP attuali hija illi s sussidi attwali huma maqsuma b'mod inġust bejn eh, membri, stati membri veterani u dawk il-ġodda. Jekk naraw il-ġodda ġifiri dawk li daħlu fl-2004 il bdiwa jihdu 70% biss tas sussidi il bdiwa fl-istati membri veterani jihdu fil-Bulgarija u Romanija dawn huma 40% biss. Iżda il-bdiewa kollha qegħdin joperaw fis-suq intern bl-istess mod u jina naħseb li aħna rridu nippruvaw inneħu dawn l-inġustizzji. Iżda ovvjament aħna rridu wkoll niżguraw illi l-istess tip ta' rekwiżiti, l-istess tip ta' kriterji ġu mwafqa biex inkunu biex wieħed ikun jista' japplika għal dan it-tip ta' appoġġ. Jiena nittama illi kulħadd ikun jista' jappoġġa emenda sitta dwar dan. Grazzi. L-Onorevoli Trianta Filides għal-minuta. Grazzi ta' sew, President. Il-politika komuni tal-agrikoltura ġiet infasla biex niżguraw li jkollna autosuffiċenza fl-Ewropa fir-rigward tal-bidja. Madwar 70% tal-Unjoni Ewropea dak iż-żmien kienet żona illi kienet koperta mill-agrikoltura iżda issa l-affarijiet imbidlu, għedin nitkelmu dwar 33% tal-budget li jiġi allokat għall-agrikoltura. CAP trid tkun konformi ma' ċertu kondizzjonijiet fir rigward tal-kompetittività, din hija importanti wkoll u bħalissa dejjem minn kriżi. Kriżi illi tista' tfisser li sussidji għal bdiewa jinqataw. Issa l-an ta' CAP il-ġdida irrid ikun li aħna nsibu mudell, mudell ta' suċċess, mudell illi huwa marbut mal-ħarsin tal-ambjent, mal-ġlieda, kontra l-emissjoni ta' CO2 kif ukoll gassijiet b'effett serra u tibdil fil-klima. Aħna għandna mudell agrokemiku, agrokimiku tal-agrikoltura u dan il-mudell irrid jinbidel darba dejjem għaliex dan huwa ksur ta' drittijiet tal-bniedem, ta' drittijiet fundamentali tagħna, anzi skużawni. Issa l-minuta l-onervlanju. Sur President, jiena niddikjara interess para bidwi il-pjanijiet tal-ġejjini ta' sej jirdu jaħdmu fuq livell prattiku, jirdu jkunu affordabli. Il-militar hemm frażi li tgħid l-ebda ismijiet l-ebda patti. Fil-klima finanzjara tal-lum l-ispejjeż qegħdin ħasbuna u hemm entużjażmu li ma jkunx hemm l-ebda għanijiet tal-agrikoltura taħt it-tieni pilastru. L-ossessjoni ta' rapport bi tibdil fil-klima jista' jwassal għal fatt li naċċettaw pariri illi permezz tagħhom il-bdiewa jkollhom jitfgħu l-egżost taħt l-artijiet L-esperjenza tiegħi turi kien kienem farm kienem bdiewa li provaw jitfaw ilma maħmut taħt il-ħamrija. Jista' jkun li ċertu bdiewa jkollhom inneħħu l-emissjonijiet tal-metan, ikollhom inaqsuh. Jekk ikun hemm CIP hija tkun waħda li tgħin il-bdiewa u mhux li xekkilhom, grazzi. Grazzi, issa Grazie ħafna, komissarju, signori. fix li ġejjin se nitlu dibattitu serju tal-pak jettiex li naslu għal dak li ma waslitx għalija il-presidenza spanjola biex ikonna diskussjonijiet illi nistaw ikonna kompromess fil-qoddim biex ikonna pak tassew b'saħħtu jeħtieġ li jkun hemm fondi biżejjed biex l-27 stati membri jkollhom biżejjed fondi u biex ma jiġix illi dak li ġara fl-2005 fejn naqqasu il-flus għal dawn il-membri ġodda. Jeħtieġ nibqgħu nimxu l-qoddim fis-servizzi tangibli f'dak li għandu xaqsam nimbżaw għall-ambjent kollha kemm ma biex ikonna wkoll eh, ikel bizzejiet ta' ċittadini Ewropej rajna fil-passat ħafna sitwazzjonijiet ta' faqar u ta' nuqqas ta' ikel u jeħtiex nassiguraw li jkun hemm sigurtà fil-proviżjon eh, tal-ikel bizzejiet għal kulħadd. Jeħtiex li naslu dawn ir-riformi bil-minar warba u għaffariet oħra illi huwa importanti li naslu għal kollha kemm huma. Grazzi ħafna. manera de seguir a esa velocidad. Il-President jgħid li peress il kellima tkellmet marġla ħafna allura l-interpretazzjoni tilfet ħafna minn dak li qalet allura dana ma laħqitx l-iskop tagħha. Jeħtieġ illi titkellmu b'mod iktar kalm. Grazzi. Is-sulla folla l-minuta. Grazzi, Sur President. Jina nishtiq nifraħ l-komissarju, nishtiq nifraħ u koll l-sur lajn ta' rapport li huwa fassal. d-dimna, aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni il fat li l-agrikoltura, l-ambjent, l-industrija agrikola tal-ikel huma sfidi li aħna qegħdin niffaċċjaw fl-Ewropa tas-seklu 21 ma jrid ikun hemm renazzjonalizzazzjoni ta' CAP irdu nżidu l-kofinanzjament, irdu nżommu budget tajjeb li jkun jista' jieħu konsiderazzjoni dawn id-domandi dawn l-isfidi, Irridu mbagħad inħarsu s sigurta tal-ikel. Irdu niżguraw illi l-agrikoltura tkun tista' tipprovdi dan il-ħtiġijiet pubbliċi li qed tistaqsija lihom is-soċjetà. Irridu nregolamentaw u niprevenu l-volatilità fis-swieq naħseb li din hija assoluta u importanti li aħna nifukaw fuq dawn il-punti u rridu nindirizzawhom u nieħduhom pass il qoddim sa dwar it-tieni pilastru hemm min jiddefendi din l-istruttura, forsi għandhom raġun. Iżda fl-aħħar mill-aħħar fih dan il-qafas ta' diskussjoni tal-baġit tagħna jekk kollox jiġi trasportata t-tieni pilastru li huwa kofinanzjat din tkun xi ħaġa kontradittorja bit-tip ta' għanijiet li għedin nwafqu aħna ġifiri li niprevenu li hemm rinazzjonalizzazzjoni tal-CAP jindala doqet nejtek għalix dwar dan għedin nitkelmu. Ma kummissarju, nista' l idea sempliċi l-kummissarju mill-bidunet ser titwettaq fil-Komunità Ewropea aħna bħalissa ninsabu fil-ħdan l-Unjoni Ewropea. Kellim jiġi interrot. Inti qbilt il-ħin, qbist il-ħin tiegħek b'ħafna. Issa sura xwer tal-minuta. Sur President Komissarju. Dinja dejjem tinbidel u importanti illi s cap ma tinbidilx. Biex tkun tista' tibqa' tinbidel skużawni biex hija tkun tista' Iż-żomm mal-bidliet. Ir-riformi ta' CAP ser kolla rwol importanti xtaqdi per per eżempju sigurtà tal-ikel il-volatilità tas-suq tibdil fil-klima. Iżda jiena nixtieq insemmi tliet prinċipji oħra illi jiena naħseb li huma importanti bl-istess mod. L-ewwel net irdu nirrikonoxxu li l-aqwa mod kif niksbu l-għanijiet ta' CAP huwa illi noħolqu settur tal-bidja viabli u dinamiku dan ma rridux ninsewh dan il-an. It-tieni net jekk dan sar niksbu, is-CAP trid tkun waħda aktar sempliċi, aktar ġusta u aktar trasparenti meta tasal riżultati. Fl-aħħar net sur President trid ukoll tkun waħda ta' valur għal flejes li jintefqu il-nazzjonijiet kollha qegħdin jesperjenzaw żminijiet diffiċli. U dan il-komitat irid ikun realistiku wkoll dwar x'qed jistenna mill-budget. Jiena naħseb illi dan ifisser irdu niżguraw illi l-fondi jintużaw b'mod effettiv. Sur President, ir-rapporter ipproduċa rapport eċċellenti jiena nixtieq nifraħlu għal ħidma tiegħu u jiena nappoġġah. Grazzi kollega. Issa l-minuta l-onorevoli Bafton. Grazzi sur President. Il-ġejjien it tassi ser jara u ser kun wieħed illi ikun marbut mal-politika ta' tibdil fil-klima fil-kostituenza tiegħi ġewwa Wales ser ikun hemm bidla fl-iskemi. Il-bdiewa ser jiġu mħalsa għal kull ettaru. Meta jkun hemm ir-riforma ta' CIP wara l-2013 huwa importanti li ma nsagrifikawx l-ewwel pilastru biex biex nipromovu l-għanijiet tat-tieni pilastru. Il-pagamenti huma importanti għal bdiewa, speċjalment is-sussidi. Jekk il-bdiewa ma jkunux kuntenti dwar dak li ġara sena l-oħra huma ser jiġu offruti alternattivi, ser jiġu offruti alternattivi u ser jiġu penalizzati għax ma adottawx l-iskema. Wales għanda storja kbira ta' agrikoltura u ħafna minn nistaħħa jiddependu fuq il-bidja. Jekk aħna nibbażaw kollox fuq tibdil fil-klima jista' jpoġġi riskju tradizzjoni tal-bidja ġewwa Wales u l-ġejjin ukoll. Grazzi, issa għal minuta Isur Garcia, l-Sinjura Garcia, l-aħħar kelliema fuq din il-lista. Grazzi ħafna, President. Minn ħafna snin il pakk qed tbiddel u issa qegħdin f'fażi oħra biex din ir-riforma permanenti. Il-rapport Lion jaraf il-rwol tal-bidja bħala settur strateġiku biex jilħu l-anijiet tal-2020. Għanna bżon eh, pakk għaw saħħita li minar ma tmur kontra l-bżonnijiet lokali iżżomm il-karattru komuni. Il-volatilità ta' swieq kif ukoll l-esigenzi tal-impenni internazzjonali tal-Unjoni jista' jkollu impatt fuq l-introjtu. Għandna bżonn eh, net ta' sigurtà. Il-pak għanda ikolla il-kapacità eh, fondi adekwati biex tkun tista' tiffaċċa l-sfidi li għandha qudiemna li tkun simili għall-2013 għax inkella jekk innaqsu li tkun inqas effiċenti. il bdiwa tagħna għandna bżonn għal darbohra jaddattaw ruħhom. Imma għandna bżonn ikollna għandhom bżonn ikollhom periodu ta' tranzizzjoni adekwati nishtuq nirringrazzjaw Sullajn u rapportez, shadow rapportez kolla li aħna nistgħu nappoġġu mill-Parlament biex hekk intemmu innuqqasa ċertezza tal-bdiewa fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi, Signora Garcia. Grazzi tassew. Grazzi, Signor Garcia Perez. Issa għandna problemi eżis kollegi. Il-problema hija din, għandna 23 kollegi illi jixtiequ jitkellmu fil-proċedura catch DI. 23. Issa, regoli ta' fuqhom u regoli jitkellmu dwar ħames kelliema li jitkellmu taħt din il-proċedura, parti minn hekk. Aħna konna warabna 47 minuta għal dan id-dibattitu, issa diġa wasanna l-59 minuta bħalissa. Għadna ma smajniex minnaħat tal-Kummissarju jew rapporter, fadal dawn kollha jitkellmu. Id-dibattitu huwa wieħed importanti immens, is-suġġett huwa importanti u eċċezzjonali u forsi għalhekk ħafna kelliema talbu li jitkellmu jiena sen nissuġġerixxi li jitkellmu b'mod eċċezzjonali għaxar kelliema taħt il-proċedura KHDI. L-ewwel kelliem is-Sur Kalinowski. Grazzi ħafna, President, Missarju. Aħna ħsibna l-ammont ta' għajnuna jkun jista' determinat u ma xtaqnix li nifirdu l-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi qodma u ġodda. Aħna nappoġġaw dawk l-għajnuna li modernizzaw eh, l-irsieze. Aħna mhux ħanejnu lil dawk il-bdiewa li ma jinvestux fil-irsieze taħħom. Il-pakka għandha tħares lej l-ambjent u s-sigurtà tal-provvista tal-ikker. Jena nixtieq ukoll l-istrumenti tal-regolament tassu ikunu eh, jitkomplu. Hemm ċerta ideat għal-ġejjini, per eżempju, dwar il-kwota tal-ħalib. Naddissa l-Onorevole Ancina. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, ħafna. President, jena nishtiq nifraħ li rapporter xa rapporter su dawk kolla li kienu involuti f'dan il-proġett għal-ġejjini tal-pak. F'dinja globalizzata l-Unjoni Ewropea uh, u s-sfiq tagħha taġixxi forma maquda biex tippromuovi il-risorsi rinnovabbli biex tiġilet kontra t-tibdil fil-klima, żid ir-riċerka u tagħmel użu ottimu tal-opportunità offruti minn dawn Il-pak toffri eh, eh, possibilità ta' qafas stabbli biex intejbu l-produzzjoni u l-kompetittività u l-funzjonament adekwat tas-suq u nagħtu garanzija tal-provista strateġika f'kull settur. Naħseb li huwa essenzjali nżommu ż-żewġ pilastri tal-pak. Differenza ċara fej eh, għandha tkun jkollna pilastru wieħed li jkun b'saħħtu biżejjed biex ikun hemm standards adekwati għal bdiewa grazzi. Naddu issa għall-Onorevoli Bovi. Din nixtieq għabel kollox bil-ringrazzja rapporter l-Onorevoli Lion naħseb li kulħadd ħadem fl-imkien miegħu eh, fuq eh, bażi ta' ftehim biex nagħmlu avanzaw Jiena xtaqt nagħmel xi ġewġ kummenti. Nafu l-lum eh, l-Ewropa qed importa iżjed milli tieħ tesporta materjal agrikola. Għanna bżon politika li ambizzjuża u li tippermettilna li nissuplixxu l-bżonnijiet tal-ċittadini tagħna. Għandna bżonn pakk li tiġi formata llum għax mhijiex ġusta mhux eh, mux ġusta f'termini ekonomiċi, soċjali u ambientali. Ekonomikament il-produttura qed tħallsu inqas minn li u l-pak titirranġa di f'termini soċjali eh, li lajnuna mhumiex eh, mqassam sew bej ir-reġuni U f-termin ambientali għanna bżon pak eh, adekwatat. Il-President jaqta il-klim, il-kellim u jaddi il-mikrofonu l-Sur Vandalen. Hallo, ja, voorzitter. Kort samengevat uh, geldt voor het landbouwbeleid meer landen, prioriteiten en minder geld. Dat betekent fil-qosor ħafna, jettix nirreformaw il-politika li għanna u jekk nitilqu mill-punt illi l-ikel huwa il-prodott prinċipali tal-agrikoltura u jeħtieġ nagħtu garanzija din il-produzzjoni meta nikkonsidraw ukoll ovvjament is-sigurtà fl-ikel. Jirridu ikel ta' kwalità fl-Ewropa, irridu nibżaw għall animali u koll nibżaw għall-ambjent. Dawn huma kollha affarijiet importanti, prodotti ta' kwalità imma fl-istess ħin il-suq ma dejjem jagħti il-premju lill-agrikolturi tagħna. Għalhekk jeħtieġ li konna appoġġ fejn ma jiffunzjonax tajjeb is suq hija ħaġa tajjeb illi tibqa' timxi skont l-appoġġ għal kulettaru. U dana il bdiwa jeħtieġ ikollhom premju b'mod adekwat. Issa waqaf il-kellim. l Pasqua. Grazie għafna, President. Aħna nafu li il-pak hija ħaġa bżonn juża. Eh, jekk inkomplu napplikaw il-prinċipju storiċi wara il-tkabbir wassal għal nuqqas ta' proporzjonijiet fil-politika meta jitqassam lajnuna finanzjarja l bdiewa għandna bżonn ikonna kriterja objettivi u ġusti li joħolqu kondizzjonijiet adekwati biex jkun hemm suq kompetittiv u kondizzjonijiet tajba għal bdiewa kollha lajnuna finanzjarja titqassam forma finanzjata u korretta biex kulħadd ikun intitolat għall istess livell ta' sussidju u jkompetu f'forma effettiva għalhekk bżonn nappoġġjaw l-emenda sitta li tipprova ddaħħal ġustizzja tal mekkanizmu għal produzzjoni agrikola. Grazzi ħafna. Naddu issa l-Onorevoli Vertman, Signora Vertman. Herr sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Grazie, ħafna President, kollegi. Il-politika eh, agrikola għanna bżonn għafas koerenti għanda s-saxħa l-Unjoni Ewropea ma tiħu nota ta' differenzi reġjonali, speċjalment fl Tini Tieni pilastru huwa importanti. Jekk ikonna bżonn jekk rridu li jkollna programm ambjentali tajjeb. Il-politika agrikola għandha sfidi kbar quddiem l popolazzjoni dinija qed ħat iżdiet b'xi 9 biljuni, ma fl-istess ħin ħajkonna bżonn eh, niffaċċaw it-tibdil fil-klima u nuqqas ta' ilma. Biex insolvu daw problemi kollu hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea mhux biss tiffunzjona aħjar internament imma tkun iżid koerenti fuq livell tad-dinji. Naddu issa eh, Sur Sean Kelly, l-Onorevoli Sean Kelly. Uh, today's discussion. Il-dibattitu tal-lum kienet verament tqawil qalbi minn lat agrikola. Jena ħadd kost bl-enfasi biex li wieħed jipprova jattira żgħażagħ għall-bidja. Mandu ehm, xikun hemm nazzjonalizzazzjoni tal-pak minn għanna nżommu bil-pilastru wieħed għaxek ma jkunniex pilastru wieħed ma jkunniex bżonn ta' eh, pilastru tnej, inkella ma jkunniex garanzija tal- provista pubblika. Kif għal sud doġru n-naraw xini xaq li huwa ġust meta wieħed iżomm f'moħħhom l-ispejjeż u l-kapacità ta' xiri. Issu lajn għam referenza għal basi storika. Dan hija ħaġa importanti għal bdiewa li kun hemm messaġġ ċar mod li nomdu għal dak li li probabbilment jiġri biex hekk ma jkollhom bżonn bżonn jispekulaw u jixtru skont il-modell storiku. Aħna li għandna bżonn u nagħtu messaġġ ċar minn naħa tal-Kommissjoni dwar da. Grazzi ħafna kollega.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 Aħna qed nitkellmu dwar politika importanti għall-ikel, għas-soċjetà, għall-ambjent, ma nitkellmu biss dwar politika tal-suq. Rridu li tkun leġittima dak li xaqsam risorsi finanzjarji, tkun aċċettabbli għal minħalla sit-taxxi. Rridu li tkun ġusta, li jkun hemm distribuzzjoni ġusta, u daħu rridu li jkun ukoll eh, effiċenti dwar kif u l-flus pubbliċi. Għandna bżonn li jkollna miżuri adekwati biex konna sigurtà ta' provvista l-konsumaturi, għandna bżonn pakk b'saħħitha li tista' tiġi appoġġjata mill-budget. Sur lajn jagħmel referenza għal sfidi li hemm ġew qudiema, tibdil fil-klima, ġestjoni tal-ilma, renovabbli, erużjoni tal-art, eh, etc. Titkellem dwar pakk responsabbli li tissodisfa l-żonijiet tal-bdiewa u l-aħħar u li tkun konsistenti. Grazzi ħafna. Eh, Silvestri u nirringrazzjaw ukoll tani dak il-frott ta' zek sabi. Dispensabbile lo sarà ancora. Grazzi President. Il-pak se jkun indispensabbli għal żmien twil ħafna, speċjalment imħabba f'sitwazzjoni li l-agrikoltura naqset iktar minn 20% fl-Ewropa kollha. Jekk iridu soluzzjoni jeħtieġ li ma nħallux il-pak timxi bla sensu u taħwit kollu li qed tkun u jeħtiex ikonna kabbir fit-tul u għalhekk jeħtiex nagħtu garanzija għalmenu l-istess eh, rizorsi finanzjari l-bdiwa tagħna imma t talba li qed nagħmlu min-naħa tal-Parlament hija biex inżiduhom dawn eh, eh, għajnuniet li qed nagħtu għax jettiex nagħtu garanzija li jkun hemm l-istess rizorsi u nżidu fuqhom u b'mod signifikattiv dan kollu l-għajnuna u sussidji illi qed nagħtu lill-agrikoltura. Il-rapport lajn għandu ħafna punti importanti, speċjalment dak li għandu xaqsab il-garanzija li nagħtu l- eh, id-dispeċċini illi kelli jaqtaw il-president għax għabes il-ħin. Grazie. Naddu Sassur Alvis. Grazie ħafna President. Nabżon pak b'saħħitha mhux biss tal bdiwa imma anki għall xar miljun ċittadin Ewropej li għandhom li għandna bżonn budget ambizjus li biex jirrispondi għall sfide li għandna dimna u tiġi applikata fl-reġuni kollha. Għanna bżon natu garanzija eh, l-essenzjali għall-Azzores eh, li huma għalihom huwa importanti ħafna l-bidja biex jkollhom żvilupp sostenibbli. Għandna bżonn distribuxxu il-fondi u u l-bdiewa Portugiżi għandna bżonn nieħdu nota tal-speċifiċitajiet tal-bidja u jkollna ġestjoni tajba tar-riski u jkollna funzjonament adekwat tas-suq u l-istabilità tal-bidja. Il-pakk għall-2013 Eh, wara l-2013 tit-evoluzzjoni jkun hemm distribuzzjoni adekwata tal-introjtu bej il-bdiewa kollu matul il-katina tal-ikel. Grazzi ħafna għad-min. Issa għandi żewġ talbiet. Għandi 30 talba. 30 talba biex jitkellmu eh, tal-catch tiegħi u tnejn eh, għal point of order, Signora McGuinness. Point of order, Signor McGuinness. Point of order. Naf li ħafna jitħasbu kol dwar il kwetx tiegħi u inti għandek kull poter għawek, ma dawk li għedin fuq il-Komitat Agrikola li tħadmu fuq id-dossier għal ħafna ħin u għedin eh, f'dan id-dibattitu kol naħseb li għandhom bżon li nisimaw l-opinjoni taħum. Jena ma, ma, ma, ma, ma rajtekx, jena eh, ma rajtnix, ma oħrajn rawni nishta nik, forsi nikkommenta fuq dawk li mumiex eh, eh, f'żoni favorabli biex jimxu għal pilastru wieħed. Nispera tappoġġina. Grazzi ħafna. Eh, signora Megan, jisina kontinuament nħarse u rajtek li rajtek u titlob biex titkellem il-problema li dan il-punt hija ħaġa li mhux strutturata, e, m'hemmx struttura biex nagħtu prioritajiet għal kollegi tal-kumitat e, tal-bidja u hija strutturat biex nagħtu e, priorità għal dawk li aħna narawhom qabel oħrajn dak u regolament u dan u hemm stipulat li eh, nitkellmu ħamsa. Aħna ġiġa eh, għamilna li għaxra jitkellmu, nafu li huwa suġġett importanti, nafu li huwa eh, qasmu il-ħin biex kulħadd ikollu minutu ma ħadd ma tkellem inqas minn minuta u nofs, m'hemmx forma li nkun nista' li nkunu nistaw nissolisfaw lil kulħadd li jrixti u jikkontribwixxu. L-Onorevoli Sogor għal point of order ukoll. Danke, Herr Präsident. Ich nehme an, Sie haben mich gemeint. Äh, ich möchte genau da. Äh, nimmaġina għettam referenza lija. Jiena xtaqt nagħmel referenza għal dak li qalet il-kellima ta' qabel. Grazzi ħalli kon ġenerus għad ħadd għaxar kellima miflok ħamsa, aħna taħt pressjoni ta' ħin nifmu għadik imma minn lat tagħna żon f'moħħok li nitkellmu dwar partijiet tal-Ewropa li verament qegħdin medda li qegħdin taħt biżijiet kbar u importanti li tina l-ħin. Il-proċedura ta' catch tiegħi hija ħaġa li ma solvejniex, nħabba li ma ġietx solvuta e prova solvuha kemm jista' jkun malaj meta għanna nuru l-interess tagħna san tlettim qabel, jumej qabel, u importanti li ħna nkunu nafu li jekk ħankunu 10 minn huma dawk l-10 li tkun ħaġa ġusta u mbagħad norganizzaw ruħna tkun inqas eh, stress għalik. Aħna verament kuntenti li tina ħin eh, iżjed ħin imma eh, ifhem il-pożizzjoni tagħna. Għandek kull raġun din il-kwestjoni tal-catch the għaj eh, eh, evidentement hija essenzjali ħafna. Hija ħaġa suġġettiva x il-President għandu lajn tiegħu għandu għajneħ imma dan mhux bħal xi srib bħasrib biex najdu lek li għandhom għajnijom iduru kullum kien. Allora eh, ħaġa li rridu nsolvu għandek raġun, ħaġa li maġġiġ regolata b'forma raġonevoli mill-parlament ma ġietx eh, stabilita b'forma kif qalet is-sinjura Meganis meta tajt li l-kollega tal-kumitat għandhom x'jaqsmu għandhom ikollu priorita għalija inħos li hija ħaġa raġonevoli imma mhux eh, stabilit hekk. L-unika ħaġa li huwa stabbilit li huwa l-President li jimponi xarta ordni skont kif hu japprezza s-sitwazzjoni. E dan e, e, fisser li l-President ikun naqra f'sitwazzjoni imbarazzanti. Ma fl-istess ħin dawk dawk il-kollegi eh, eh, ma jsegwux ir-regol. Eh, Il-kartolina kaħla miex biex inti titkellem fil-keċ li għaj. Il-kartolina kaħla edha mek biex tinterrompi dak li kun qed jitkellem dak il-ħin u tagħmillu mistoqsija ta' 30 sekunda li dak li kun qed jitkellem dak il-moment. Aw nies li joħorġu il-kartolina kaħla kontinwament għanna bżon namlu xi forsi eh, periodu ta' ħriġ qasir biex il-kollegi jarfu li l-kartolina kaħla għanda użu konkret u biex inti titkellem fil-keċ għaj eh, tella l-kartolina bajda jew tolli idek imma marriċ intewwel għaġġiġa verament ħriġna barra mill-ħin li kena allokat għal din il-kwistjoni. Aħna stajna forsi eh, ikonna intervenzjonijiet jitnejn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 u ċerta prinċipji ġew stabiliti li ġew riflessi wkoll fir-rapport jiena dak li ħadd eh, minn dan id-dibattitu huwa li għandna bżonn pak li hija tal-komunità kollha. Għandna bżonn politika tal-bidja komuni li u budget realistiku budget realistiku hija isegwi l-linji stabiliti għal politika eh, agrikola komuna. Aħna qed nitolbu l-bdiewa u raħħala jagħmlu iżjed u iżjed u aħna qed nitolbu li l-fondi jiġu użati aħjar. Jena notajt ukoll li l-Onorevoli Lavendowski, il-Kommissarju tal-Budget, qiegħed hawnhekk forsi hu jista' jikkonferma li l-pakki kollha budget skont l-anijiet stabiliti għaliha Jena notajt ukoll eh, il-fat li għal biex il-pakt kun tista eh, tasal għall anijiet stabiliti irridu nħdu nota ta' differenzi kollha eh, bejn tip ta' bidja differenti li għanna fl-Unjoni Ewropea. Nħdu nota ta' diversità, ta' differenza li hemm bejn reġuni tip ta' bidja differenti li hemm e, e, kollha jikkontribwixxu biex naslu għall-għanijiet mhux biss li e, jissupplixxu is-suq li eh, jkun hemm provista eh, li wieħed jista' jafda fuqha, imma neħdu nota wkoll tal-ambjent, il-ġestjoni tar-risorsi naturali u neħdu nota aħjar tal-kapaċità ta' żvilupp ekonomiku ta' żoni rurali u kif il-bidja u s-settur tal-likel jista' jagħmel kontribut dan. Ħadd nota wkoll li eh, l-ġejjini tal-pak Eh, un riflessjoni fuq ġejni tal-pak għandu jgħina biex jagħti eh, qawwi għal pizzażax u jtuhom eh, jtuhom perspettivi tajbin biex huma jieħdu dan is-settur biex l-attività fil-bidja jew bħala raħala jkollu ġejjini. Ħalli naslu għal miri tagħna. Jien nixtieq nirreaġixxi għal dak li kummenta s-sur kelli dwar l-għajnuna diretta biex aħna jkonna bidja iżjed trasparenti u effettiva u iżjed ġusta għanna bżon li jkonna eh, kriterje ċari għal pak għall-lajnuna diretta skont l-objettivi stabiliti. L-aspett storiku mhuwiex trasparenti u objettiv biżejjed aħna li għandna bżonn Eh, li minflok referenza storika ikonna eh, objettivi iżjed ċari biex naslu għal iżjed ġustizja u biex nieħdu nota wkoll ta' diversità, differenzi li hemm bej bidja fil-Unjoni Ewropea biex eh, hekk ntejbu il-risorsi. Jena biex najt nixtieq ngħid li għandna bżonn pakk għall europa għandna pakk għall l-Europa kollha u pak li ma, te, ma di li tippermetti l-reġuni oħra jizviluppu, jizviluppaw il bidi u kol. Grazzi ħafna sur ċollos. Nalqu il dibattitu bil-intervenzjoni ta' ta l-intervenzjoni tal-rapporter sull sullajn biex jala biex jala fuq fu dan il dibattitu Grazzi ħafna, President, Kummissarju, Jiena l qabel kollo nixtieq nagħmel referenza għal diversi punti li tqajmu minn diversi kollegi matul dan id-dibattitu importanza strateġika għal produzzjoni tal-ikel fil-Dox eh, Pilistri bla dubju eh, produzzjoni tal-ikel fil-ofol, il-ofol tal-pak, dan hija essenzjalment dak li konsisti il-pak, dak il-pija huwa affarijiet li nżidu, għanna bżon settur ta' vidja eh, eh, li kapaċi jaqla l-flus biex naslu għall affarijiet l-oħra għandna bżonn budget b'saħħtu bla dubju, eh, nkunu ġusti għall membri ġodda u dawk eh, antiki ħaġa li rridu nindirizzaw biex naraw kif eżattament kif jiġi allokat il-flus bejn l-istati membri u għandna bżonn ukoll nirreġixxu l-isfidi tal strategija 2020 huwa essenzjali l-bidja u l-pak ikunu parti minn dawn l objettivi u mhux parti minn problema. Jien nixtieq nirringrazzja l-Sur Danton, Sur Hosling, eh, Sur Leġnexa u ġen li huma il rapportes shadow rapportes tagħna għal kooperazzjoni tagħhom biex aħna offrejna rapport verament b'saħħtu li jabat bagħti viżjoni ċara ta' dwar x'dal xiri dan il-Parlament għal pak wara l-2013 din il-Parlament qiegħed pożizzjoni b'saħħtu biex meta jiġi biex innegozja mal-Kommissjoni u mal-Kunsell. U jiena jiena jien naħseb nistgħu ngħidu nistgħu noffru r fl-imkien magħhom. Grazzi ħafna sur Leon, din il-forma aħna issa temmejna da' dibattitu u l-votazzjoni importanti ħafna issir fl offsenar Jien narġa' ntenni għal darbohra niskuża ruħi ma' dak il-kollegi li ma stajniex nintuhom il opportunità li jitkellmu u jien nishtaqna